għall-approvazzjoni tal-minuti jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni din in-nomina tiġi meqjusa bħala adottata. Nar l-erba skont ir-regola 68 tal-Kumitat kien hemm żewġ atti legali li ser jiġu adottati titli ta' dawn l-atti legali ser jiġu pubblikati fil-minuti ta' din il-laqa. Dan